Għaw min jinterpreta liġi tal-Unjoni Ewropea min jinterpreta u jimplementa. Rridu kol nkomplu nejnu li IAS e għax din hija responsabli mill-fatt li l-Unjoni Ewropea taġixxi b'mod koerenti, eh, responsabbli eh, eh, għall-rajuna umanitarja, tibdil tal-klima biex Issa, l-istituzzjoni tagħna tirrappreżenta 500 miljun ta' ċittadin, aħna għandna ħafna responsabilità, għandna wkoll settat leġislattivi u dawk ta' budget u iktar u iktar aħna responsabbli għal kontroll li namlu fuq il-budget l-istituzzjonijiet l-oħra u l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. Ix-xogħol kollu tal-istituzzjonijiet kollha ma jkunx possibbli li aħna naħdmu iktar binqas flus ma jistax ikun li x-xogħol li qed isir nimminaw billi innaqsu il-flus ta' dan l-operat għalhekk fin-negozji mal-Kunsill irridu Inżommu dan nispera li se jkun hemm il-kooperazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni biex naslu. U biex ma nħallux l-affarijiet tal-aħħar fejn kunu nisabu darna mal-ħajt. Grazzi ħafna. Mill-lider ir-rapporter l-oħra eh, issa edamana, Iva Grazzi, Sinjura President. Iva, kont laqa oħra tal-CCC, eh, anki ġifiri il-presidenza ta' Finlandija. Issa, fuq il-budget tal-2020, aħna l-prioritajiet nafu eżattament x'inhuma l net irridu naraw li l-klima nkunu ċari u nkunu aggressivi meta niġu għalija il-ċjenza u r-riċerka teknoloġiji ġodda sabiex nkunu nistgħu nelbu l-isfidi li għalissa għadhom magħna rridu wkoll niġġeneraw eh, xogħol ġdid li nibqgħu kompetittivi wkoll ma nkunx dipendenti fuq l-oħrajn. Ma rridux ukoll li ċertu xejrit bl-impatt soċjali tagħhom ikomplu rridu naraw li natu lajnuna l-żazax tagħna fl-Unjoni Ewropea kollha. Ċifieri nejnu f'daw fejem xi sa 40% ta' qatt fost iż-żaża dawk irridu ukoll l-jut Employment Initiative verament intu wasment tal-qoddim. Rridu ninkoraġixxu iż żaza bl-Erasmus Plus, l-Interrail u kol eh, ta' 18 sena għax nafu kemm jistgħu jitalmu żaza meta ikun hemm interazzjoni bejnietom meta jmorru jiltaqgħu u jivvjaġġaw. Issa, il-kumpaniji żgħar, id-diġitali, riċerka tal-kanser u anki riċerka ta' ċertu mart iktar serju wkoll. Ċifiri, <coughs> suġġetti importanti ħafna, imma hemm affarijiet eh, suġġetti iżar li huma wkoll essenzjali għall-iżvilupp tal-Istati Membri tagħna u anki għall ġid ċittadini tagħna. Aħna naħsbu li jrid ikun hemm il-priorità fuq is-sigurtà dan l-aħħar ġimatej stajna naraw kemm hija importanti is-sigurtà. Ma jistax ikun li nħallu dan il-kun dan li jisir minn min l-istati membri minn min jistaw minn ma jistax hemm bżonn anki l-kriminalità cross border inkunu nistgħu nieħdu ħsiba fuq livell Ewropew. Il-frontieri komuni naraw li huma sikuri u l-offiċċju tal-PPO rritu ikollu rizorsi neċessarji Aħna ma naħsbux li sissa da, da kemm allokajna se jkun biżejjed jekk li PPO irrit per eżempju jitratta il-frodi tal-VAT mod ċira hemm eh, bżonn ikollu il-riżorsi biex jagħmel hekk. Ġifieri minna rizorsi li 50 sa 100 biljun tal-frodi tal-VAT jew kella ħasil tal-flus eh, tajjeb li niġildulhom iktar mill qed nagħmlu sissa. Intom qed titolbuna biex noqogħdu attenti, imma jiena ma rajtx attenzjoni mill eh, konsil meta inaqsu għallame fil-immigrazzjoni li u l-immigranti hemm bżonn naraw li fil-budget hemm biżejjed risorsi eh, fl-Unjoni Ewropea eh, u anki lil minna l-għajnuna l-iżvilupp tina u prospettajja biex naraw kif jistaw jaħdmu l-affarijiet għax tati ċertu prospetti lil nisoħra fis-Sirja ta' Tramuntana tajjeb li naraw li dan ikun reġjun stabbli għalhekk ir rizors li qed tuna mhux bizzejiet. mux għet nitkellem biss fuq l-aspetti umanitarji li rridu nqisu, hemm il-klima, l-ambjent l-aspett il-fatt li n-nies jista f'pajjiżhom stess ikollhom prospetti tajbin biex jikunu jibqgħu hemm. Għalhekk ġifri l-ambjent u l-klima għalihom ukoll huwa punt importanti. Jekk in-nies ma jkunux qed jgħixu f'ambjent favorevoli se jmorru jfittxu x'imkien aħjar. Em, hemm bżonn niddiskutu l-affarijiet u anki mill-għalet rapporter qabli itkellmu magħna fuq il-kontenut, sissa dan ma sarx. Mhux se nħallu għall-aħħar minuta, fl-aħħar laqgħa tal-konċiljazzjoni, il-ħin kontrina riżnamlu l-affarijiet kif suppost ġifiri skont dak li dak li tistennew minna n-nies. Iva, grazzi. Issa għal-Kunsil il-Ministru li kajnen. President, onorevoli membri tal-Parlament, Kummissarju Sinjuri, huwa unur għalija li qed nitkellmu hawnhekk f'dan id-dibattitu fuq l-abbozz ta' baġit tal-2020. Diġà kellna ċans biex eh, nibdu l-femit tagħna eh, fuq 18 ta' Settembru meta konna tajnikom il-pożizzjoni il tal-Kunsil fuq l-abbozz tal-baġit dikinhar jiena kont sħaqt fuq il-fatt li nġibu valur miżjud fl-Ewropa u natu riżultati tangibli għal-ċittadini ma fl-istess ħin hemm bżonn natu prioritajiet għas-setturi tal-ispejjeż tagħna biex nilħu dawn l-għanijiet komuni tagħna. Iva, jiena sodisfatt ngħid li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill qegħdin jaqblu fuq il-prioritajiet għall baġit li ġej. Jiġifieri x-xogħol, l-innovazzjoni u tkabbir Hemm bżonn li nirrispondu għall-isfida tal-klima, l-immigrazzjoni, s-sikjurtà u li nnejnu iż-żazax tagħna biex jinvestu fil-futur tagħhom imma fuq li mhux qed naqblu huwa l-ammont ta' fondi għal dawn il-prioritajiet hemm bżonn allokaw għal kull priorità. Ġifieri rridu naraw li jkun hemm bilanċ. Huwa minnu li ċittadini japprezzaw ġifiri dak li jiġi finanzjat mill-budget tal-Unjoni, ma marridux ninsow li dawn l-istess ċittadini qegħdin iħallsu it-taxxi u jitolbu eh, jirrikjedu li l-infiq isir b'mod li Għalhekk jekk l-emendi tal-Parlament Ewropew jiġu konsidrati għal budget tas-sena d-dieħla, il-kontribuzzjoni GN9 se jola 9.9% ġifiri meta nqablu mal-2019. Il-Kunsill dejjem jiġi gwidat minn eh, attenzjoni biex inkunu iktar reġonevoli fil-budget ċifiri mill-perspettiva interna u internazzjonali. Iż-żminijiet li qed ngħixu fihom huma joffru sfida u mhumiex ċerti naraw li qed niffaċċjaw ukoll problemi ta' klin tal-klima iġibu nuqqasta ċertezza ekonomika fost l-oħrajn tibdil ekoloġiku. Għalhekk il-Kunsill irrit li l-budget tal-2020 irrit irridu narawh realistiku ma li kollu ċertu marġini fej wieħed jista' jara eh, eh, ikollu l-flu ikonna l-flus għaddak dak li jista' jinqala. Il-budget tal-2020 huwa zida ta' biljun eh, ta' euro qabel mal-2019. Signori, nishti issa namel xi kummenti fuq l-emendi tal-Parlament Ewropew li se tivvutaw fuqhom. F'ħafna titolazzjonijiet e, il-Kummissjoni proponiet, il-Parlamenti propona żieda. Xieħut minn dawn il-proposti imorru li lem anki mill-ċifri massimi. Irridu noqogħdu attenti biex nevitaw dan bħala koleġislaturi aħna irridu nikkonsideraw il-mezzi u l-kapacitajiet u nkunu iktar realistiċi. Din is-sena il-gap bejn il-pożizzjonijiet tagħna wa ikbar 4.2 miljuni f'commitments u 6 biljuni fil-ħlasijiet. Jiena konvint però illi jekk aħna naħdmu fl-imkien inkunu nistgħu nagħlqu dan il-gap. U naslu għal ftehim raġonevoli għal budget tal-2020. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi, Sur Ministru. Nixtieq anki nilqal il-Kummissarju Ettinger fil-Parlament u nagħtik il-mikrofonu. Grazzi, President membri onorevoli, presidenza, signori. Nibda billi infaħar li żewġ rapporters, il sinjura Gardia Rabal u il sinjura Holmeyer. Il-Kommissjoni tapprezza il-ħidma tagħkom biex tiżguraw illi taqdu l-istennija tal-gruppi u tal-kumitati. Fil-rapport fl-abbozz tagħkom intkom inkludejtu ċerti prioritajiet. Anki il kunsill u l-Kommissjoni għandhom l-istess priorità. Tkabbir, impigi, kompetitività l-Unjoni Ewropea, aħna u koll nishtiqu dawn l-affarijiet. U rridu u koll inżidu l-appoċ tagħna għall-isforzi tal-klima, iż-żaza, il-kwistjoni tal-migrazzjoni u rridu nipromovu anki dritti tal-bniedem. Għanna xifti differenzi fuq kemm għanna nonfqu fuq kull wieħed minn dawn il-prioritajiet. Il-Parlament iżied fuq 2.7 biljuni eh, euro eh, li propona il-Kommissjoni minn naħa l-oħra, il-Kunsil ma jaqbilx minn għax irrit inaqqas. U jena, jena kiku kun kontent li impoġġi u diskudi ma l-żewġ kolleġislaturi u naraw kif iridu jaġġustaw il-prioritajiet. U se jkollna dawn il-konversazzjonijiet fil-ġimat li ġejjin. U id-differenza miex biss ta' 1.2 biljuni e, hija ħafna ikbar milli kienet fi snin e, preċedenti. U dan ifisser li se jkollna aktar diffikultà fil-konċiljazzjoni. U dan jfisser li novembru se jkun e, xahar diffiċli għalina. U iktar u iktar jekk ikollna no deal fil-kas tal-Brexit. Mhuwiex probabbli, però aħna resti anki jekk jiġri dan. Naturalment aħna nittamaw li ma jkunx hemm Brexit mingħajr ordni jista' jkun hemm estensjoni eh, proroga tal-sħubija u naturalment aħna nafu illi il-Parlament u r-rapporter rridu mbagħad jaffaċċaw iċ-ċirkostanzi. Aħna nilqgħu fuq il-fatt li jintkom lestu lesti tagħmlu kompromessi u taħdmu biex insibu f'tejm. U aħna wkoll nixtiequ nsibu ftehim u rridu naħdmu anki mal-Kummissjoni il-ġdida illi ħatkun preżenti anki minn 9 Novembru biex nizguraw li kunem Unjoni Ewropea li tista' tieħu l-azzjoni fidea. Li huma l-iktar Eh, problemi gbar. Il-Parlament xieħut minn programmi u l-miżuri ċarament tipproponi iktar eh, finanzjamenti milli tipproponi l-Kummissjoni. U dan nifmuħ għal ċerti programmi, però rridu anki inkunu kauti f'ħafna minn dawn il-ċirkostanzi. Għax jekk aħna nużaw l-appropriations kollha allora mbagħad fil-futur mhux se jkollna biżejjed flessibilità biex inkunu nistgħu naffaċċaw ċirkostanzi mhux stennija. Per eżempju, l isfidi ġodda tal-migrazzjoni għandu jkollna risorsi finanzjari disponibbli biex inkunu nistgħu naffaċċawhom daw E, nista nimmaġna li nistaw innaqsu r-riserva xi ftit, però li neliminawa kompletament ifisser li mbagħad il-Kummissjoni mhux se jkollha lokal miżu għal manuvra. Minnaħa l-oħra fuq il-Kunsill aħna smajna l-argumenti tagħhom, imma hemm argumenti tajbin biex biex ma naqsux il-budget għal-20 u għal-orizzont 2020 u jena kontent anki nitkellem mal-Kunsil biex nara jekk dawn il-programmi jistawx eh, jiġu eh, biex nejnu ċerti stati membri fejn hemm stanjazzjoni. U meta naraw fejn naraw illi riċerka u l-iżvilupp eh, hemm bżonn insaħħuha daqsxejn dana jekk innaqsuh dan il-budget se, se tkun se timmina eh, l-innovazzjoni u l-SMEs. Aħna se naraw fejn hemm proposti għal żieda u naturalment jekk naraw illi xi ħut minn din iż-żieda ma tagħmilx sens u mhumiex pratiċi, li huma biss teoretiċi u ma jistawx jiġu implementati, allora naraw. Punt importanti jista' jkun fuq l-artiklu 15 paragrafu 3 fuq il-regolament tal-budget. Tiftakruh dan il-punt fil-budget preċedenti waqt il-negozjati tal-budget u waqt il-fazi ta' konċiljazzjoni bħala kummissjoni għamilna proposta biex inkunu nistaw Eh, nilqaw xi tal-bit tal-Parlament u u arranġajna ċerti eh, ċerti mm, titoli, però l-Kunsil minna ħal oħra mm, wera li ġi sorpris b'dawn b'din-nazzjoni. Naf jena il-li mbatem il-politika tal-budget regionali u lokali Eh, naf li jemmek jem carryover minn min snin preċedenti meta ma jintużawx il-rizorsi u, jistaw jieġu użati jina naf illi hemm dawn il-miżuri fuq livell reġjonali, però fil-budget tagħna eh, id-dinjar marufa u hemm bażi legali li ġiet maħluqa apposta biex tkun tista' tiġi konsidrata Jena lest niddiskuti ċifri, pero l-istrument fih nifsu ma nistawx aħna eh, niddubitaw fuq u nisfidaw. Għalix bekk unbat se jkun diffiċli li nsibu ftejn bejn l-istituzzjonijiet. Fuq l inizjativa tal atfost Iż-Żaza hemm talba għal 36 miljun euro u qed naraw li l-miżuri għaddejjin tajjeb u aħna għandna l-esperjenza eh, neċessarja f'dan il-qasam, però aħna naħsbu illi dan mhuwiex eh, fil-fatt eh, xiera għal bżonnijiet neċess għal bżonnijiet li għanna u għadda xejn li wis bħala ċifra. Mbagħad hemm it-taxxa fuq il-migrazzjoni irridu naraw illi fil-xol tal-Kummissjoni irridu nappoġġaw l-Stati membri li għandhom frontieri esterni. Jekk ikun hemm riserva futura e- e- e- biex li nużawa għal dan il-għan se joħloq problemi jekk ikonna mbagħad bżonnijiet ta' emerġenza hemm bżonn inkunu nistgħu anki naġixxu malajr. U punt ieħor u is situazzjoni għat Turkija ta' Turkija aħna kolla naqblu illi meta naraw il-politika li ġeja mill-Ankara Eh, aħna kollha għanna dubbi. Il-proposta tiegħi hija din. Ejja niddiskutu l-proġetti nistgħu niffinanzjaw proġetti dawk il-proġetti biss illi eh, huma eh, Ewropej, eh, soċjetà ċivili, l-għajnuna l-NGOs, eh, eh, dawk il-proġetti li jisaxħu d-demokrazija l-istat ta' dritt dawn programmi, dawn huma programmi ta' interess tagħna u, u nistgħu naħdmu uh, mal-gvern Tork uh, kif kif ħdimna sissa hemm bżonn nieħdu azzjoni strateġika u l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tifoka fuq dan. U mbagħad jekk se jkollna ċifri kbar fir riserva għandu jkun possibbli illi kunem attivazzjoni u implementazzjoni ta' malajr. Jek dana ma jkunnix miex ħaġa tajba. U anki għal abbozz ta' amending budget hemm proposti l-appropriations ta' ħlasu ta' eh, u koll u ma imnaqsa u anki fuq il-nefqa l-agrikultura u anki għal-izviluppi ta' suq U bat anki deċizjoni ġodda, policies ġodda fil agrikultura Għet nitkelmu kol fuq il-fat li nadattaw il-situazzjoni għal għal pjan tal-parlament, tal-EEAS u anki l eu -Liza l-Aġenzija eh, Ewropea. Kollegi Kunsil Parlament, jena naħseb illi propju f'din is-sitwazzjoni li siburuħna meta naraw li Renjunit se jitilquna eh, ma minn hawn ftit ieħor u l-Kummissjoni ħatibda l-xogħol ġdid għandna parlament ġdid ikun sinjal tajjeb jekk eh, f'din is-sitwazzjoni naħdmu flimkien u sal-15 ta' novembru nkunu nistgħu nofru li ċittadini tagħna ftejm fuq il-budget tal-2020 u fuq dan għandna eh, insibu rida biex insibu kompromessi. Nista' ngħid li minnaħat tal-Kummissjoni hemm din ir-rida irridu nsibu l-istess impenji mill-Kunsill u mill-Parlament. Nispera u f'kull każ naraw se jiġri minn issa sa nofs Novembru. Grazzi, Kummissarju. Issa, nisemaw l-opinjoni tal-komitati, e, Sur Galer għal-komitat għafet mux jgħat f'postu fl-awla, jekk mu ixaw naddu għal-kellim li mist, Katlin fan Bremt għal-komitat inta minuta għal kumitat tiegħek għal kumitati kollha u se not attenta għall arloġġ tajt il-President. Minuta kull wieħed għal kull kumitat. Iva qed jaħdem il-mikrofonu. Grazzi ħafna President fuq il-kummerċ internazzjonali l-implementazzjoni tal-ftehim internazzjonali kummerċali huwa importanti u dan huwa importanti għall iżvilupp sostenibbli fil- ftejm kommerċali. Minaj rizorsi biex namlu monitoraċ ta' dawn l-impenji inkunu edin nirriskjaw li konna klim fera u dan mhuwiex intenzjoni tagħna bħala parlament meta nħarsu lejn dawn l-impenji il-naqsu il il-libertà ta' assoċjazzjoni li ġidu kontra t-tibdil klimatiku eh, u anki għal tfal li jaħdmu eh, hemm bżonn ta' finanzi. U sinjuri ma rridux ninsew anki illi soċjetà ċivile hija importanti fl-implementazzjoni f'tal kapitlu tal-riċerka u żvilupp u anki li ninvorzaw dawn il-gruppi importanti. L-aħħar punt tal-Kumitat Inta fejn hemm multilateralizmu u WTO aħna għanna namlu kull ma nistaw fi seta tagħna biex insaħħuh dan. U għal daqstant dan huwa strument importanti ħafna. Allora l-Kumitat id-dispieċi jgħid illi kemm fuq il-advisory group u anki fuq il- eh, fuq il-WTO mhuwiex qegħdin jiġu konsidrati biżejjed. Grazzi. Issa, Issa nisimgħu minn Korinna Krettu. Grazie, Komissarju, uh, President, il-budget għal 2020 u għall laħar budget ta' dan l-MFF u budget ta' transizjoni ta' kontinuità. L-an prinċipali, ovvjament, huwa li inkomplu l-programmi eżistenti u li noħolqu qafas għal programmi ġodda li jridu jiġu implementati mill-2021. Fuq l-opinjoni tal-Komitat tal-Budget, aħna eh, proponejna ċerti emendi fuq l ispiżi operativi, rapporti fuq il-assorbiment eh, tal-fondi Ewropej, Migrazzjoni eh, u anki l-fondi strutturali bħala risorsi għal EPO. Uh, nishtiq nieħu l-opportunità eh, jista' jkun li kolli bżon ftit ħin ekstra biex nirringrazzja l-Komissarju Ettinger għal kooperazzjoni tiegħu mm, fil fuq l-MFF u fuq il-budget tal-2020-2027 eh, hemm imblok kull dan qed jimmina ħafna programmi fl-Ewropa bħal l-Erasmus nishtiq nappella għal presidenza finlandiza biex tamel sforzi fuq dan il-budget li diġaġi i-prezentat f'Mejju. Als nächstes für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung hat das Wort der Kollege Mureschan. Is-sur is Muresan äh, issa il-Komitat Ekon. Grazie, President, Komissarju l-2020 u għall-aħħar sena tal-MFF attuali u rridu niżguraw li aħna ikolna biżejjed fil-budget biżejjed risorsi biex l-Unjoni Ewropea tkun tista eh, ta' twassal għal beneficjari kollha ma mlebda sinjal li nistgħu nagħtu ħlif eh, Unjoni Ewropea li mhijiex kapaċi tħallas il-kontijiet u nafu fil elezzjonijiet in-nies jivvutaw huma huma jridu eh, impiegi sikurezza Eh, l-istudenti il-bdiwa jistennew la poċ u rridu nisimaw minnom. Jena għawnek għet nitkellem fisem il-Kumitat Ekon u fisem dan il-ekonom eh, fisem dan il-Kumitat aħna u li kunem bizzejt eh, investiment fir risorsi u anki l-kompletament tal-Unjoni ta' Swieq u telet Eh, tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. U għal din ir-raġuni u importanti li konna risorsi għal Lefsi għal junker għall-Pjan Junker u ma nistax nifhem għaliex il-Konsil qed jipprova jnaqqas eh, b'9 miljun euro. Eh, u aħna qegħdin niddefendu dan il-proġett. Jiena ngħidu moċar il-Parlament mhuwiex mhuwiex se jivvota budget tal-2020 jekk ikun hemm fuq l-FC u fuq il junker Plan. Grazzi. Issa fisem il-Kumitat Empl eh, uh, Nicholson Vova. Grazzi. Se nitkellem bil slovak Fir-rapporti għaj fuq is-sena li ġeja, Fisem l-empl hemm żewġ prioritajiet. L-ewwel net iridu nibdew fuq il-fondi strutturali rridu nkejlu riżultati u t-tieni priorità irridu nikkonċentraw fuq il-valur miżjud. Jekk hemm problema ta' qat fl-Istati membri, specialment fost iż-żaża, mhux biss irridu noħolqu iktar fondi biex nagħtu iktar flus f'dan il-fond, imma irridu anki neliminaw ir-raġunijiet illi għalihom dawn iż-żaza huma għada. Għanna anki nużaw ħafna iktar data. Ek naraw li fil-proġetti fejn il-persuni jipparteċipaw fil programmi u xorta ma jisibux xol u jerġgħu imorru lura fil-villagġi tagħhom u dana mhux biss imħabba l-komunità Roma, rridu nsibu soluzzjonijiet biex ikun hemm inklużjoni soċjali. Ma nistgħux aħna nabbandonaw dawn il-komunitajiet eh, emarġinalizzati ah, waħedhom. M'għandniex dan il-lussu dawn il-ġranet. Grazzi. Grazzi għal komitat MV l-Onorevoli Kanfan. Ministru Komissarju. L-Unjoni Ewropea kienet għalet li se tonfo 20% ta' dal-budget għal favur il-klima, ma mhux qed inżommu kelmitna. Il-budget dan li għandna l-abbozz tiegħu l-istess hemm bżonn iktar miljuni għal favur il-klima. Kulħadd jgħid fuq eh, jitkellem kemm jurġent il-problema tal-klima. Imma meta nqablu ma' snin ta' qabel issa minn flus favur il-klima. Għalhekk qed il-Parlament qed jitlob li jkun hemm żewġ biljuni iktar għall-klima f'dan il-budget sabiex naslu kemm jista' jkun eh, biex naqblu mal-weda li jedna ġifiri qed nitkellmu 4 miljuni għal kull persuna, żewġ biljuni għal 500 eh, ċittadin. Jiena minn kummissjoni mill-Kunsill Mu maħniex għedin nisimaw iż-żazax li qed jitkelmu favur il-klima u anki il-Parlament li qed jajt l-istess ħaġa. Dan ġifiri fil laffari koll li għedin palissa fil kontest għana l grazzi. Als nächstes hat das Wort für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Grazie issa al Komitat ITRE l'onorevoli Golan. Bħala President tal kumitat it-Retajt is-Sinjura Volejan, nixtieq nappoġġja dan il-kompromess, il-pakket ta' kompromess li jinkludu ħafna mill-emendi li ressaq il-kumitat tagħna dan huwa l-aħħar budget tal-MFF u għandna nifokaw fuq l-infrastruttura, digitalizzazzjoni, l-SMI sabiex ikollna qafas ambizjuż għall-MFF il-ġdid. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Oettinger tal-li appoġġana għalux ovvju illi rridu suċċess fil-futur u bekk irridu illi programmi ta' riċerka jkunu finanzjati tajjeb. Aħna għandna l-Orizzont 2020 għanna u koll istrument ta' flessibilità sabiex nerġaw nitfew f'dawn il-programmi e, fondi mux użati, allura rridu namlu laħjar nistaw. Bat għanna u koll il-Connecting Your Facility program li huwa meħtieġ għall infrastruttura tajjeb ukoll li nħadmu flimkien mal-programm ta' investiment ikollna wkoll finanzjamenti privati flimkien ma' dak pubbliċi u jkollna finanzjamenti b'saħħithom għal din is-sena ġejja. Grazzi. Grazzi. Fissem il-Kumitat IMCO l-Onorevoli Han. bħala rapporter jiena kuntenta ħafna li l-kumitat tal-baġit aċċetta l-proposti mill-kumitat imko għal budget tal-2020 għaliex il-suq intern huwa l qofol tal-Unjoni Ewropea irridu illi l il konsumaturi kollha jkollhom standards komuni anki l-SMEs għall smes is-suq uniku huwa Eh, importanti ħafna irridu nneħħu ostakli ta' protezzjonizmu, irridu kompetitività ġusta sabiex ikollna eh, ċaqliq ħieles tal-movimenti, tal-kapital, tal-ħaddiema, irridu ninvestu wkoll futur digitalizzat, irridu illi s-suq digitalizzat ma jkunx matto biss, però jkun realtà investiment fis suq uniku u investiment fil-futur tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Freund għal Kumitat Trans. Grazzi ħafna. Forsi ħafna jinsew, però l-Unjoni Ewropea iffirmat il-ftehim ta' Pariġi għat tibdil fil-klima il-CO2 fil-settur tat trasport qed jibqgħu jolew m'għandniex pjan sabiex innaqsuhom mhux qed narawhom riflessi fil-baġġett tal-2020 kif ser insibu alternattiva għall-gass, għall petrolju għana qed naraw budget li qed jitnaqqas dejjem iktar. Jekk irridu nżommu l-impenji tagħna taħt il-ftehim ta' Pariġi, rridu nifokaw fuq il-settur ta' Pariġi, rridu nirristrutturawh. Issa rridu nibdlu il-leġiżlazzjoni, rridu naġixxu ta' malajr, irridu trasport pubbliku aħjar. Irridu wkoll netwerk aħjar għal dawk li ċaqalqu minn posta ieħor għax-xogħol u dan kollu jrid jiġi rifless fil budget Grazzi ħafna għall Kumitat Agri l-Onorevoli Te Castro. Presidente, Commissario, Signor Ministro, Onorevoli colleghi. Onorevoli kollegi, il-budget li ġej huwa eh, għandu eh, għanijiet verament ambizjużi kunem valur miżjud konkret u nirrispondu għal dawk iċ-ċittadini li huma konsumaturi u ħaddiema. Aħna qed nitkellmu jrid tkun hemm fil-kwalità biex ikun hemm ukoll punt ta' tluq verament tajjeb għall ġenerazzjoni ġdida tal-programm tal-Unjoni Ewropea għalhekk sur Kummissarju ma nistgħux aħna ninsow il-rol importanti tal-PAK il-proġest ta' integrazzjoni fl-Ewropa. Ġifieri fuq il-politika agrikola ma jistax ikun hemm tnaqqis peress li din hija l-qofol ta' il- kumpanniji zar tagħna li anki ġifri fis-settur tal-ikel u dejjem isofru eh, mħabba il kbar għalhekk aħna nitolbu li jkun hemm impenn sabiex fil-perju tal-konċiljazzjoni verament insaħħu l-miżuri kollha il sabiex aħna innaqsu id dazi tal-Istati Uniti fil-konfront tal-kumpaniji tagħna. Grazzi. Dank für den Fischereiausschuss Grazzi issa għall kumitat tas-Sajd. L-Onorevoli Montero de Aguiar. Grazzi ħafna, Signor President, Kummissarju. Fil-Kumitat tagħna aħna nafu li l-budget tal-2020 ma fihx il-miżuri neċessarji għas settur tas-sajd irridu li nkunu sostenibbli rridu verament politika komuni għas-sajd illi tenna sabiex nilħqu l-għanijiet tagħna però rridu l-baġit meħtieġ sabiex nimplementaw dawn il-miżuri rridu bilanċ bejn il-prijoritajiet ambjentali u l-vijabilità tas-settur tas-sajd irridu wkoll eh, nassiguraw illi l komunitajiet eh, portwali tal-kosta jibqgħu ħajjin. Il-fondi tal-Unjoni Ewropea rridu jiżdiedu sabiex nilqu dawn l-anijiet sabiex nassiguraw li intejbu pereżempju l-evalwazzjoni ta' stokkijiet tal-ħut u nkunu wkoll nistgħu nagħmlu evalwazzjonijiet ta' fuq l-ambjent impatt l-evalwazzjoni ta' impatt ukoll fuq il-komunitajiet tagħna rridu għalhekk politika sostenibbli tas-sajd u għal dan kollu rridu l budget meħtieġ allokat fl-2020. Naħsbu illi irrid ikun hemm impenji veru sabiex e, fuq da settur grazzi ħafna għal kumitat kult l-Honorable Kamerevert. Grazzi ħafna. Fl-aħħar ta' din il-ġimgħa il-Kunsill se jirtaqa' fil-Lussemburgu sabiex jaqbel fuq il-konklużjonijiet tal-politika tal-komunità sabiex dan kollu jsir importanti illi l il punti li għajjimna jiġu riflessi sabiex in-nies ikollhom id-drittijiet tagħhom. Irridu niggarantixxu li n-nies ikollhom aċċess għas servizzi tal-intu il ħajja taħriġ vokazzjonali għażiż kunsill jekk inti tadotta il-konklużjonijiet fil-kunsill nistgħu nkunu nafu kemm intom serji sabiex eh, tpoġġu dawn il-punti fil-qalba tal-konklużjonijiet u twaqfu tnaqqis faqsma importanti tal-baġit tridu tinvestu fin-nies fil-kożjoni soċjali għadkom issegwu l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew iktar flus għall Erasmus Plus, għall Creative Europe u għall programm l-Ewropa taċ ċittadini. Grazzi ħafna. Il-Kumitat Libe l-Onorevoli Del Boscorfield. Fil-Kumitat Libe ix-xogħol kien effiċjenti u konna qed naqblu bejn il-gruppi differenti u anki il-shadow rapporters, ġifri l-opinjoni tagħna hija waħda bilanġata. Nixtieq ngħidilkom biex insegwu il-vot għal xogħol li qed isir għal fil- li nejnu l-persuni li kunu edin jerqu fuq il-bahar. Palissa hemm l-NGOs li qed jieħdu il-post l-Istati u l-Unjoni Ewropea biex isalfaw in-nies. L-Istati membri eh, ovvjament iridu eh, jaraw li jagħmlu xogħolhom biex isalvaw il-ħajjiet tan-nies fil- li qed tkunu qegħdin jerqu. Imma ma jistax ikun li minn minnaħa finanzjarja u loġistika ma jistax ikun li jkunu biss l-istati membri li jkunu qegħdin jilqaw l-ewwel stati fejn jaslu dawn l-immigranti. Grazzi ħafna. fi Grazie ħafna għall kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali l-Raver Tajani. Komissarju Ottinger, nishtin ringrazzjak tal-ħidma tijak u tal-kooperazzjoni f'dawn is-snin. Aħna soddisfatti għal tentativi tal-Kommissjoni li iżidu l-investimenti biex ikunu jistaw eh, jgħalmu ċittadini fuq il-budget eh, tal-2020. Aħna maħniex kontenti fuq il-fatti li l-Konsil jishtiq jaqta dawn il-budget u l-Konsil qed jerġa' lura u ma jippermettinix mhux qed permetti li aħna innaqsu distanza bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċittadini. Importanti aħna nifinanzjaw reġistru fuq it-trasparenza biex ikun hemm kooperazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet u anki il-finanzi għal programmi kollha li jgħinu li ċittadini jifmu iktar xiamlu l-istituzzjonijiet Ewropew. Id-deċidejna e, u koll l natu Eh, bizzejiet finanzi anki l-konferenza tal-futur tal-Europa illi eh, hija ħaġa li tirrigwarda eh, l-istituzzjonijiet kollha tal-komunità ki jridu nkunu ambizjużi u natur rwol politiku fid-dinja rridu nagħmlu mod illi din il-konferenza tkun verament suċċess. Herzlichen Dank. Und abschließend erhält für den Ausschuss für die Rechte der Frau. Grazie Hafner, issa l-Komitat FAM l Fitzgerald. Grazzi, nixtieq nirringrazzja r-rapporter sal ħidma li għamlu naħseb li kienet ħidma intensiva, interessanti. Smajna ħafna punti kemm il-Kummissarju kif ukoll mill-Kunsill li huma importanti aktar minn nasbu dwar l-ugwaljanza li hija l-aħħar fil-kumitati dan huwa stereotip ejja naħsbu dwar kif l-ugwaljanza bejn is-sessi tista' tkun ħaġa komuni għall kumitati kollu u rridu narawha preżenti f'kull kumitat l-aħħar sena tal-mff din qed nippreparaw għal transizzjoni għal ewropa aktar inklusiva rridu nindrizzaw l-sdgs u l-aġenda 2020 bħala rapporter għall kumitat fam jiena ressaqt ħafna emendi aħna nixtiequ pereżempju l proġett pilota fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi li jiġi aċċettat naħsbu li dan huwa importanti ħafna meta inħarsu lejn dawn l-istrumenti kollha jekk nanalizzaw x'qed jiġri fil-programmi kollha minn din perspettiva jkun importanti ħafna aħna nindirizzaw kwistjonijiet ħafna importanti fil-Kumitat FAM, pereżempju l-vjolenza fuq il-ġen, bażi ta' ġeneru, anki nisa fl-IT nafu li hemm dista kbir li jeżisti f'dal qasam u dan huwa serju ħafna rridu nerġgħu nħarsu lejn dawn l-emendi u naraw li jkunu inkorporati għaliex dawn juru kemm aħna nieħdu l-ugwaljanza bis-serjetà u aħna dejjem konna ispirati bil-mod kif il-Kunsill u l-Kummissjoni jindirsaw l-ugwaljanza, però ejjew inkomplu nagħmlu dan. Grazzi ħafna. Issa, Ser nisema l-pozizjoni tal-gruppi differenti nibdew bil-PPL, l-Onorevoli Fernandez. Għal żewġ minuti. Iva, grazzi ħafna. Għandi xi mistoqsijiet li nixtieq nagħmel lill kunsill Il-Kunsill qed jieħu 1.5 biljun euro mill-budget għabbażi tal ta' dak li proponiet il-Kummissjoni u 430 miljun mill-Orizzont 2020. Taħsbu li dal-programm mhux importanti, taħsbu li dan madur bżonn ta' fondi, taħsbu li dawn il-figuri juru xi diffikultajiet dan il-programm. jagħmlu sens li naħħu ċertu fondi ta' integrazzjoni bħal Connecting Europe kif nistgħu wkoll nneħħu programmi importanti bħal pjan ta' Juncker. Ma nistgħux nifhmu dan, u mbagħad għandna mistoqsija oħra għal kunsill 280 miljun euro li ma ġewx użati jistgħu jintużaw issa riċerka din hija flessibilità dan huwa artiklu 15.3 għalhekk nistaqsi l-Kunsill għalfejn ma tridux tużaw din flessibilità għalfejn ma tridux tużaw din il-possibilità li nużaw il fondi li ma kinux użati għal proġetti ta' riċerki ta' riċerka ġodda din is-sena il baġit tal-Unjoni Ewropea għandu valur miżjud importanti huwa budget importanti ħafna. Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn ikunu jafu 7% biss huma spejjeż amministrattivi 93% tal-baġit tal-Unjoni Ewropea jintuża l-investiment. Dan huwa investiment essenzjali fl-istati membri kollha tal-Unjoni. il jibbenefikaw mill-baġit u nispera li l-Kunsill jasal għal ftehim. Però nistgħu naraw li se jkun hemm diffikultajiet kbar sabiex il-Parlament jaqbel mal-Kunsill għax il-Kunsill dejjem irid inaqqas u mhux iżid il-marġni. il marġni Però jiena nistaqsi għalfejn tridu dawn il-marġni qed tistennew xi diżastru kbir. Qed tasbu li se jkun hemm xi ħaġa li ma stajniex eh, imbassruwa ta' proporzjoni kbar ħafna. Aħna rridu dawn ir-risposti għax aħna dejjem se jkunu ikollna rida tajba għal proċess ta' negozjazzjoni. Grazzi ħafna issa fl-isem l-SND l-Onorevoli Rarutru aħna kiku verament rridu nkunu ambizjużi, ikonna eh, budget tajjeb ambizjużi. Kennedy meta qal er, bżonn li mmorru fuq il-qamar, eh, eh, hekk għamlu u eh, NASA bekk kella eh, il-budget 15 darba ikbar mill-li kienem u impiegat 400 persuna. Issa mux fuq il-qamaret nitkelmu, maridu insalvaw id-dinja tagħna, l-pjaneta tagħna, qed nitkellmu fuq il-Green New Deal. Ġifier meta nitkellmu fuq dak li kien għal Roosevelt. Imma Roosevelt għal New Deal tiegħu ħoloq ħafna postijiet tax-xogħol u bekk verament kellu budget kbir. Il-ferba snin tripla il-budget budget federali u biex jirbħu l-gwerra kienu kien zid berba, mit, berba, berba darbiet ġifiri il-mod ta' kif uża il-flus investijom mod intelligenti. Għale Kennedy u Roosevelt kienu barra minn sensijom, Kennedy u Roosevelt irvinaw pajjiżhom le, ovvjament li le dawn kienu verament mexxejja li kellhom viżjoni maħna x'qegħdin nistgħu li nħol u budget ta' verament tajjeb mhux ħaġa ta' barra minnaw. Jacques Delors kien qal li huwa eh, possibbli jkollna budget kbir minn ma nsaqsu li ċittadini tagħna jagħmlu l-iżidu l-impenn tagħhom imma mħabba qed nitkellmu bħalissa issa mħabba taxxi li niżel b'20 fil-mija ċifri ek namlu taxxa ta' 5% minar ma, ma missu l-SMIs nisa jkonna biljuni biex insalvaw il-klima il-territorji tagħna. Ġifri il-Grupp Soċjal Demokratiku se jivvota dan il-favur dan il-budget li huwa wieħed tajjeb nirringrazzja l-kollegi kollha li negozjaw għax huwa wieħed tajjeb u xira. Aħna se nkomplu niġġieldu sabiex il-Kunsill eh, iżid il-dan dan il-budget u aħna rridu naraw li nsibu risorsi ġorda għal budget li jkun iktar ambizjoni għal protezzjoni tal-pjaneta dinjità umana. Grazie għafna. Für die Fraktion Renew jetzt ebenfalls für zwei Minuten die Kollegin Armand. Dragi colegi, nu voi vorbi Meta naraw fuq iċ-ċifri u nitkellmu fuq il-politika ta' dan il-budget aħna fil-fat qed naraw Importanti li konna dan il-budget fi Brussel qed nitkellmu dwar il kontribuenti u l-beneficjarji qed nitkellmu dwar min iħallas u min jirċivi l-flejjes. Aħna maħniex qed nieħdu konsiderazzjoni l- il-prospetti um, ekonomiċi u l-budget Ewropew aħna rridu nibnu kontinent maqut u um, prosperus li jagħmel il-flus li jirrispetta um, veru li għandna eh, fondi Ewropej iżda l-suq uniku jagħti anki ħafna benefiċċji lill benefiċjarji netta il-flussi tal-kapital u anki Ehm, benefiċċji oħra mhux biss il-linji tal baġit u bekk inġust li titkellem biss dwar il-kontribwenti u l-beneficjari u perikolus ukoll għal-ġejjeni tagħna. Għanna naħsbu pereżempju dwar il-Renju Unit qed nitkellmu dwar dwar it-telf hawnhekk għax u min se jirbaħ iżda il-mexxejja tagħna mhux qed jitkellmu dwar il-vantaġġi ekonomiċi eh, parti mill-missuq uniku il-flussi tal-kummerċjali pereżempju maħniex qed nieħdu konsiderazzjoni l-istampa olistika U għawnek qed jitkellmu dwar x'qed joffru n-nies u mhux dak li qed jieħdu. Għandna bżonn ta' budget iżjed ambizzjuż, għandna bżonn ta' messaċċar, irridu eh, nonaraw l-impenji tagħna fil-gwad tal-ambjent, irridu istituzzjoni waqfa li jkollna riżorsi tajbin li għawnek hawnhekk qed nirreferi għal EPO Um, dan għandi xasam ma teħi ta' deċizjoniet, ċittadini tagħna jridu jkunu jafu li għandna eh, għanijiet definiti ma jistax ikonna Ewropa qawwija jew ikbar fil-gwat il-budget. Grazzi ħafna l ħotur għal-minuta u nofs. l li Andreessen. Grazzi ħafna. Signora President, il-Parlament Ewropew huwa lest jinvesti fil-ġejjeni tiegħu aħna lesti nagħtu l-Unjoni Ewropea ġejjeni u speċifikament permezz ta' dan il-budget u iżjed speċifikament għal għazzazax u għal nisa zazax Grigi eh, dan eh, huma jinsabu friskju li se jitlu fil-qat iżda għandna programmi u inizjattivi Ewropej biex ikunu jinsabu jitlu fis-suq tax-xogħol u bekk aħna kuntenti li flimkien mal-gruppi l-oħra rnexxinna netu 500 miljun iżjed fil-proposta fil-gwatt tal-ġlieda kontra il-qad fost iż u anki l-iskambji eh, għaż-żgħażagħ naħseb tajjeb dan eh, għal ħodur aħna kuntenti ħafna li rnexxinna netu 1.2 biljun iżjed għall-klima u li ninvestu ninvestu ħax dawn huma flejes li huma eh, bżonnhom il-ġrid għal arja jżiet nadifa pereżempju m'hemmx wis nis li qed eh, nis li qed hemm wis nis li qed ibatu fil-Bulgarija minħabba l-kwalità tal-arja tibatu it-tfal pereżempju u b'hekk għandna jkollna budget skont il-bżonnijiet ta' żminietna u din hija responsabilità li għandna napprezzaw fejn qed insalvaw in-nies anki eh, fuq l-ibħra votajna fuq programm darbtej f'dan il-Parlament u nittamaw li bekk nieħdu direzzjoni eh, xirqa fil-vot għada. Dana eh, fidejn il-Kunsill, il-Kunsill dejjem ehm, jidħol fin-nofs, jgħadu ħafna diskorsi ma huma jridu jkunu maqdin magħna. Jekk titkellem biss dwar il-qad fossilizzata u l-klima mhuwiex biżżejjed dan għaqdu magħna biex flimkien nagħmlu investiment f'dan. Grazzi ħafna. Il-grupp tal-ID. Signora President, eżis kollegi, eh, miktar minn 70 biljun euro għal budget sal-2020 eh, propost mill-korapporter tal-SND u tal-PPE. Kif nista' niġġustifikaw eh, din id-differenza tal-2020 u satax, mentri il-GDP ta' 2%. U għalhekk għaliex m'hemmx dik is-strettezza tal-budget u għaliex ma nantiċipawx minn issa l brexit illi se jfisser 7 biljuni għall-Unjoni Ewropea. Dawn huma kollha mistoqsijiet mingħajr tweġiba għax l-ekjer nkomplu nżidu mal-budget u aħna nafu li hemm din l-inflazzjoni budgetarja u l-ispiża tiġi kritikata għandna xi ftit eżempji l-iktar lajnuna għad turkija għal ħarsien tal-frontieri u ma qed naraw ir-riżultati jew qed naraw ir-riżultati u mbagħad lajnuna lil pajjiżi kandidati biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea li l-EAS ukoll biex ikollu leġittimità diplomatika kif ukoll splużjoni ta' spiża ta' komunikazzjoni. Nittira attenzjoni ta' kompatrioti tiegħi fuq ir-riforma ta' Dublin erba biex kulħadd ikun jista' ressa it talba tal-azil sa stat membru fejn irid. U issa għandna riserva minn mhux tal-4 miljuni ta' euro imma intkom kontra din il-proposta u għalhekk nixtieq insaqsi illi l-budget suppost jirrefletti l-interessi nazzjonali u hemm bżonn li jkollu postu xieraq. Grazzi. Grazzi ħafna, issa għall-ICR. Xonza għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Eżis Ministri. Il-budget kif inu prezentat jikontribuxi għal-ħolqin ta' xogħol, għaż-żieda fil biex nagħtu spinta lill-investimenti privati, il-budget tal-2020 għandu jappoġġa l-koeżjoni Ewropea u affarijiet oħra il-punt u l-nissa għas sigurezza u l-migrazzjoni. Il-budget jieħu Eh, jassumi li jkun hemm ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni fil-gwad tal-frontieri esterni rridu nżidu d-dimensjonijiet esterni tal-Ewropa billi neliminaw is-sorsi tal-migrazzjoni u nikkontrollaw il-pajjiżi tat-transitu. Ħanneħdu azzjonijiet barra l-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi viċini dan huwa baġit tajjeb, baġit ta' tranzizzjoni illi se jappoġġa l-għanijiet attwali u se jkun ftuħ tajjeb lejn l-MFF il-ġdid. Dan il-budget jistħoqlu l-appoġġ tagħna fl-opinjoni tagħna u se tappoġġa prioritajiet tagħna fil-rigward ta' konnessjoni tal europa fil-faċilità u anki fil ta' Frontex tal-Europol u l iżjed tal-programm ta' Erasmus ta' kollu jfisser li aħna nappoġġaw dan il-budget. Nappoġġaw l-allokazzjonijiet kollha Eh, restaurati kif imqablin mal-abbozz mill-Kummissjoni naraw l-appoġġ tal-agrikoltura fil-budget u rridu li dan il-budget jiġi adottat ehm, biżejjed żmien biex nevitaw problemi kif rajna mill-snin ta' qabel meta kellna eh, naħdmu ma' diversi f'diversi oqsma. Grazzi ħafna għal-Gwen ġiel issa l-Onorevoli Dimalis għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Signora Ġilikana u eh, Sur Etiga. L-aħħar darba li kena diskussjoni fuq il-budget tal-2020 eh, fuq 53 membri 53 membri tal illi tkellmu fil-plenarja fil-Parlament Ewropew laqqas wieħed ma kienet jappoġġa l-proposta mill-Kunsill illi naqqas f'ħafna linji tal-baġit fil-gwad tal-Parlament kif ukoll tal-Kummissjoni ma nistgħux naċċettaw baġit simili u tnaqqis bħal dan għal dak li għandu xasam reġjonali mal-kwestjoni soċjali mal-ħin tax-xogħol għall-żgħażagħ għall-innovazzjoni u riċerka għall-Horizon 2020 u anki għall-kriżi fil-klima. Il-bira kellna żvilupp eh, dawk tal-lemin estrem u u tal-favur il-Brexit kienu qed jivvotaw favur it tnaqis iżda dan se jimmajna l-Unjoni, se jmajna l-Unjoni, se jżid l-esklużjoni, se jżid l-inġustizzji u eh, nitlu fidejn dawk li jixtiequ il- it-tifrik tal-Unjoni Ewropea. Il-biċċa kbira ta' persuni barra mill-Parlament jixtiequ li jkun hemm iżjed Ewropa u Ewropa aħjar biex ehm, nistgħu nkomplu għaddejjin